Ek, minnu fieħ se nagħmlu dan. Mill EPP jina rċevejt fil-kim kol il-demokratiċi u il- irċevejt minnant il gjue u kol il-ħatriet eh, delegazzjoni tal-Parlament Ewropew se jkun hemm din il-lista fil-minuti ta' din il-laqa. Ġifieri sakemm nadottaw il-minuti dawn il-ħatriet nkunu nistgħu nipprovawhom. Il-firmar tal-attili